Tista forsi tgħidulna xi ftit ġara minn dawn l erba biljun euro x'tista' tagħmel il-Kummissjoni biex jassigura li l-flus ma jibqgħux jisparixxu? Grazie, Sur President. Nirringrazzja l-rapporter tal kien pozittiv l appoġġ tal-Right of tal-Ammont. Din dan huwa kas fortunat li ġara aktar minn 10 snin ilu u domna 10 snin ilu biex niskopruh u eh, s-servizz legali tagħna konvinti li għamil nistgħu neħdu l-flus mill-bank u l-bank responsabli responsabbli u għal daqsant kellu jħalla. Se ċirkostanzi ta' dan il-każ jistgħu ma jkunux ċirkostanzi tas-soltu. Is-soltu jkun hemm protezzjoni tajba ħafna rasijiet li jridu jsiru. U jiena bla dubju naħseb li nistgħu nanalizzaw dan minix konvin forsi nistaw nistaqsu nistaqsija l-Komissjoni ma ndir l-istoria ma repetiti ruħa namlu ħafna ħlasijiet madwar id-dinja U bla dubju ser u dan l-aspet u dim id-direttur ġenerali responsabli għal daw loqsma fiħdan il-Kommissjoni. Imma fiħdan l-Unjoni Ewropea is-soltu jkun hemm livellu li ta' protezzjoni. Ma dak kien każ fejn l-imħalfin iddeċidew li l-bank affettwa l ħas tiegħu skont il-kontratt. U għal daqstant maħniex responsabli. U l-fat li kena situazzjoni sfortunata ma' bank fallut wassal għal numru ta' frodi barra mill-Unjoni. Din kienet il-problema li tfaċċat mill-perspettiva tal-Kommissjoni aħna nħarsu lejn ħlasijiet fejn kellna dubju palma kellna eh, mal-Arġentina, xar snigur, ċentiment ġara mal-Afganistan, ġrat anka fil-krizi tal-Izlanda, nimblokkaw ħlasijiet u namlu kontat dirett mal-beneficjari sabiex nizguraw li meta naddu flus jaċċettaw li se jkun hemm problema. Daqstant il-Kommissjoni dejjem toqgħod attenta ħafna sabiex tiżgura li meta jkollna mm, mm, kas bħal dan, kas partikolari, kas kumpless, kulħadd erfa' responsabilità tiegħu, naħseb nista' neqfa' hawnhekk. L-Onorevoli Hartung. Grazie ħafna. Xaqna saqs il-Kommissjoni x-mizuri konkreti ttieħdu sabiex fil ġajjini dan ma jirrepetix ruħu. Yes, Monsieur. Jek joġbok? Grazzi. Kif ġa semmejt? Għad ma kena kas simili bħal dan minn dak iż-żmien lawn, aħna noqdu attenti li Ġeneralment meta jkun hemm qasam fejn jkunem hemm problema ekonomika kif għad reċentement ġala darba jkollna sinjali li kena problemi palma ġara fl-Afganistan nimblokkaw il-ħlasijiet n verifikaw kull pass. Un niżguraw illi iċ jasal fendu jasal, kena kol problema fl-Izlanda fejn banek kienu konsidrati bħala banek b'saħħithom, daqqa wahda jum jew tnej spiċċaw fi problemi kbar u kena nizgura l-ħassijiet li kellhom kena ngħaddu lil beneficjari jaslhom fejn għandhom jaslu naħseb li kienet sistema tajba dan kien każ li eh, seħħ iktar ma xar snin domna ħafna sabiex niskopruh. Jo, merci. Euh, Grazzi ħafna għanna maħna l-orti tal-auditori dal-ħodu u zgur ħadu nota ta' dan il-kas li huma familjari miegħu Intom tafu li qegħdin fil-proċess illi naħtru direttur ġdid fiħdan l-Olaf. U l-Komitat tal-Kontroll Budgetarju tal-Parlament għamel proposti u konsil qed jeżamina dawn in-nomini rridu anka najmu għarfin tal-direttur il-ġdid ta' Olaf Jien nissuġġerixxi li niktbu itra li ċermen tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget sabiex insamulu wkoll dan l-avveniment dan l-inċident nħedġu wkoll il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget sabiex joqgħod attent għal problemi bħal dawn għaliex dan m'għandux jerġa' jseħħ. Issa, L-nafu dan kollu, rapporter huwa favur it-trasferiment. Le, mux il-kas, rapporter? Għanzi, rapporter huwa favur. Sibt li kontet eh, li xtaqt t-intervjeni. Minu favur dan it-trasferiment? Grazzi. Minu kontra? Grazzi. Astenzjonijiet? Astenzjoni wahda, grazzi ħafna għal daqsek it-trasferiment ħamsin u adottat. Inkomplu. Rapporter fuq 59. U dan it-trasferiment spiża amministrattiva hija trasferita l-linja eh, ta' detu iktar kem kon zaħira l-spiża aktar ħera l-parlament u nistaw nkunu sodisfatti bil-proposta. Madana kollu għandi rimarka xnaddi edin noħorġu aktar minn 3 miljoni mill aġenzija tal-Konsill għar-Riċerka u din l-Aġenzija ħatati 3 miljoni oħra fil-budget tal-2011. Għal daqstant jidir li illi issa edin innaqsu medjata meta nkun qed nagħtu lura ħaġa stramba ħafna fl-opinjoni tiegħi. Jekk ma jkollhom bżonn il-flus din is-sena l-ispiża amministrattiva mela jista' jkun il-sena diħla u koll jistabi lura. Pero irridu nafdaw fil-kommissjoni u il-flus li jitolbu u ma neċessarja. Għal-daqsant jina se nivvota favur Xtaqt insemmi u ngħid illi forsi kun possibbli nivvotaw fuq dawn it-trasferimenti fil qatta komitat Nissuġġerixxi nivvotaw is-samma Hemm raġunijiet diversi għal qed nipproponi dan jiena ma nistax inkun preżenti fit-8 ta' Deċembru Għal da stant nixtieq nindirizza dil kwistjoni issa. Grazie ħafna. Għaw mistoqsijiet fuq it-trasferiment 59 mhuwiex il-każ. Minu favur għal daqstant. Grazzi, minu kontra? Astenzjonijiet. Astenzjoni waħda għal daqstant. Taddi. Il-61 dak Li jmiss huwa trasferiment ta' 60. Issa din hija problema għaliex nitkellmu fuq il-proposta l-ġdida sabiex nippruvaw nindirizzaw il-problema tal-banana. Meta tqis l-iskadenza hija f'jannar, xorta m'għandniex bażi legali. Għal daqstant forsi ikun aktar raġanevoli li nipposponu din id-deċiżjoni minkejja dak li għad qabel. U forsi waqt trilogu nkunu nistaw nqajmu il-mistoqsija għajdu fil-bazi legali, ġin għedha fidej konsil, jekk il- Jena xinna jkonna laqa tal-komitat, eventualment fi Brussel ta' wis. Jek le, Mkajet trasferiment il-flus se jintilfu. Għaldaq daqstant naħseb li aħjar nistennew u naraw. Mish deċiżjoni mija proposta ta' minn deċiżjoni. Jekka bil nistaw naddu għal dik li Dwar il-banana, il kwistjoni ta' banana edha tikkomplika ruha. Forsi il-Kommissjoni ma' qabel eh, Helder Kjoġaba Iva, xtaqt nara jekk il-Kommissjoni tistax titfaktar dawl fuq il-bażi legali għaliex id-diskussjoni huma bejna u l-Konsil. Il-Kommissjoni tista' tgħidilnek ma jkunx hemm bażi legali x'ista' jiġri dan. Dik kwestjoni tal-banana hija komplikata ħafna għaliex fil-fatt tkellimna fuq dan diversi drabi spiegawna li hemm bżonn insibu r-riżorsi b'mod urġenti u saħat għandhom se jkun hemm bażi legali daqstant l-urġenza hija eh, imminenti. Il-Kummissjoni forsi tina l-opinjoni tagħha jkiġoba? Grazzi, Sur President. Fil-fatt, Il-proposta ta' trasferiment mill-Kommissjoni kienet illi il-mizuri ta' kampanjament dwar il-banana l-produtturi tal-ACP u rizorsi għabbażi ta' deċiżjoni teoretika aktar bikrija li ħarġet minn deċiżjoni ta' konċiljazzjoni fuq eh, eh, budget ta' emenda numru tlieta, ma finalment kien hemm fuq il-bqija l-daqstant mem nebda budget ta' emenda u l-proposta tagħna i li impoġġu l-flus fuq dil kwistjoni ġara darba l-bażi legali jiġi konkluż l ta' tas-sena. Jekk ma jkunx hemm ftehim fuq il-bażi legali, dan ifisser illi anka jekk it-trasferiment ikun adottat l-appropriazzjonijiet mhux se jintużaw fil-2010. Għal daqstant trasferiment jispiċċa jkun eh, xaħġa nutli. Il-suġġerament tal rapporteri li nqajmu dan fit trilogu tal-ġimgħa li ġejja hija ħaġa kostruttiva ħafna. Għaliex qed ngħid hekk għaliex bekk inkunu nistgħu anka nieħdu nota ta' fejn wasalna fil-proċedura leġislattiva illi edha tersaq lejn konklużjoni u dan jippermetti li għal darbohra nħarsu lejn proposta ta' trasferiment minn kummissjoni Du point de vue des sommes en jeu. Grazie ħafna. Għanna krandu xjaqsam il-flus. għat neskelmu fuq miljon nofs euro fiħlasijiet. li jfisser li jekk dan dawn il-flus ma jintużawx, nkun qed nagħtu miljun u nofs żejda lill-istati membri illi jista anka jgħin numru ta' stati membri nsabu f'diffikultà. Fil-fat kif qed tajt inti fuq il-lasijiet is-sitwazzjoni hija din imma qed nitkellmu fuq 70 miljun għal dak għandu x'aqsam commitments jekk dawn eh, l-flejs ma jinstabux għal eh, miżuri jakkumpanjaw il-kwistjoni tal-banan nirridu nsibuhom fis-snin ta' wara. Sabiex Insibu l-190 miljon eh, għal fejn 2010-2013 li jizzejt ovvjament diffikultajiet fil-finanzjament ta' dawn il-miżuri. Għal daqstant il-Kommissjoni res din il-proposta sabiex nużaw eh, l-appropriations fil-budget 2010 għax nkella jintilfu u jkun diffiċli nidentifikaw eh, ejjun għal snin ta' wara. fuq l-approzzjonijiet li ovvjament huma aktar diffiċli, nitkellem fuq ammont li waftit inqas minn 70 miljun, somma sinifikattiva f'impenji f'commitments. Iva? Iva, rispondejtuni għal parti minn mistoqsija tiegħi. Ma billi hemm ir-riskju li l-flus jintilfu, għalfej ma ninkludux dawn il-flows fil-budget emenda 2010. Grazzi, rapporter sejdin nax jaħseb fuq dan l-iskambju. Naħseb li s-suġġerimenti għaw li ma nadottawx il-punt il-lum għalix ma nix baz legali għa proposta tajba, specialment fil-daw tal-fat li għanna l-għalġima l-ġeja u naraw xieġri jemmek. jekk ikunu nafu aktar il-ġimgħa li ġejja fuq possibilità li nadottaw bażi legali ma naħsibx li l-Kumitat għal budget se oġġazzjona għal da trasferiment. Il-rapporter. Iva, sul-fat, sur-president, nittama li l-Konsil kun jista' jsib soluzzjoni għal eh, dil kwistjoni tal-bażi legali għalfejn għalija bħala rapporter għal l-2010 Ma tkunx idea ħażina jekk il-ħaġa tinqata' kollox mill-budget. Imma mhux biex ir-rapportera l-2010 mina membru ta' dan il-komitat ukoll. Ejli għandi qudiemi il-budget tal-2011 ukoll. Jekk dawn is-70 miljun ma jiġux inklużi fil-budget tiegħi minn allura il-problemi kollha se jitfaċċaw fl-2011. Illi hija ħaġa problematika. Allura nistaw nħedġu l-konsilji na musen kun hawnhekk fil-qalimis, imma jekk it-trilogu jagħti sinjal pożittiv, u jtina ta' ma forsi jkun raġonevoli illi nevvotaw minar dibattitu pożittiv fil-ġimgħa li ġejja. Nista' ngħaddi għal punt ta' wara? Kif qalet kif suġġeriet il kummissjoni nistgħu nissuġġerew dal nissuġġerixxu li dal-punt ikun inkluż fl-aġenda ta' trilogu tal-ġimgħa li ġejja il-President tal Parlament żgur se jipprova jsib ftehim mal-Konsil fuq dal-pont f'dan it-trilogu. Naqra naqra l-agenda qed tieħu l-forma ta' dat-trilogu. Fuq 60 issa. in the 61 I have no uh, remark at all. Mandiċ uh, xinajt fuq dan jina tinħedġeġ il-Komissjoni biex tivvota fuq dan. Mela m'hemm xejn fuq il-61 ħadd ma jrid jitkellem favur, kontra, astenzjonijiet, m'hemmx astenzjonijiet il-61 għalhekk għaddiet. Mela. Jiena kif qed nifhimha. Għanna talbiet oħra għat-trasferiment fuq il-mejda iżda nistgħu niddiskutu għom iżjed tard. Taqbel rapporter Iva naqbel 100% sur President li 63 u parti mill-pakket sħiħ. Ma tistax tivvota għalih Daka irrit jittieħed flimkien mal-budget li sem um, bin-numru 10 u il-pakket sena d-deħla. Jekk nwet u l-kondizjonijiet ġifiri illi l-ftejim ġenerali mal-konsil jiġi finalizzat, f'dan il-kas jiena nappoġġa dan, iżda mhux għalissa. issa biex inħaffu il-programm tal-ġimgħa d-dieħla l-64 hija mingħajr problema u nista' nivvotaw fuq issa. U għanna u koll infot tlieta illi nistaw nivvotaw għalih u koll iżandi um, kummenċ namel dwaru. Grazzi. Mela, l-64 nistaw nifvotaw għalih skont ir-rapporter. Ġevina dan biss nar il-ġimgħa għaw xi oġġezzjoni u naqra għandna żmien qasir. Ħadd mu qed joġġezzjona? Mela, eh, favur? Nivvotaw mela favur. Kontra? Astenzjonijiet? assenzjoni waħda biss. L-64 bekk għaddit ukoll. Grazzi l ta' tista' titkellem. Għanna l-info tlieta. Sejjina illi nappoġġaħ ukoll iżda. Għandi nagħmel komment hawnhekk, hawnhekk qed nitkellmu dwar trasferiment minn programm Ċipriot. Tork Cipriot. Jien qed nitkellem fismi bħala relatur, issa anki fissam il-Sur Borga illi għandu interess fil-kwistjonijiet huwa interessat ħafna fil-kwistjonijiet Tork Cipriotti. Huma jaċċetta dan iżda brimarka jekk programm din il-kwistjoni ma memx mod kif intefqu il-flus, il il għalix eh, ma nix nużaw l-istess flus, l-istess flejjes fi programmi oħra. Dan huwa għabista parir għal ġejjien jew talba minna tagħna jekk ikonna diversi pro eh, programmi li qed jaħdmu fl-istess waqt il-blok ta' programm wieħed um, il-flejjes ġifiri jistaw jintużaw fi programm ieħor. Il-bekk l autorita tiġi għajz iżjed jekk um, jekk namlu hekk iżda din hija bis remarka ġenerali nistgħu nivvotaw għal proposta sħiħa. Iva, jgħet il-President il punt ta' trasferiment huwa li tieħu l-appropriazzjonijiet tal-ħlas mill mill-komunità uh, ċipri, Torka ċipriotta ta' 900 miljon u 900 euro u jintużaw fil-politika dwar l-informazzjoni tal-Komissjoni Ewropea, Sur Bartu, Signor Bartu, Sur Hartog, jishtuq jitkellmu. Fil-qosor kelli eh, diskussjoni ma' rappresentant tal-Komissjoni, mhuwiex il-każ li dan il-flus jintel, jintel, jintelef, jew ma jintużax la darba dana kollu kollox xissolva u mbagħad jieħdu l-flus. Dik hija l-ispirazzjoni. Grazzi. Signora, jiena qed femmili li inti favur trasferiment allura. Nista' naċċetta dan għalissa illi eh, il-flus u mod differenti. Iżda jiena minix neċessarjament favur um, kif il-flejes jintużaw. Grazzi, għet il-President. Sir Artom. Grazzi, żewġ mistoqsijiet fil-qosor. jidri li l-flus se jiġi allokat għal programmi ta' informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall istrateġija għal sħubija ta' tkabbir. Inti um, dana xi tista' tgħid li inti x'tifhem bih. X'għandu x'jaqsam mal-masħubija fil-ġejjeni fl-Unjoni Ewropea? il il-programm ta' Danubu u l-progressjoni għajt il-President. Forsi il-Komissjoni tista' tgħidilna. Dan għax ifisser li tmur bil fuq il- bir-rota fuq il-ħdejt Danubu. Fifaddina hija biex issaħħaħ il-komunikazzjoni pagamenti li jsiru dwar uh, lejda kalli qed jiġi antiċipat. biex issaħħaħ il-preżenza tal-Unjoni Ewropea f'dawn il-pajjiżi kandidati biex ikunu iżjed sensittivi dwar il-kwistjonijiet li għandhom xassu ma' sħubija f'rigward tal-din id-dawra fuq ir-rota tad-Danubu forsi nista' nibatlek xi ħaġa bil-miktub dwar dak li huwa involut hawnhekk għandna l-koproduzzjoni hawnhekk involut ukoll m'għandix kollox f'idejja bħalissa iżda qed nissuġġerixxi li eh, nibatilkom eh, informazzjoni sħiħa bil-miktub. Grazzi għet il-President. Naħseb illi għandi raġun jekk ngħid illi eh, dina il-dawra bil-rota tiġi minn xi emenda li saret fil-fatt hemm xi reazzjonijiet mill-Kommissjoni wkoll. Issa dan il-kummenti ir-rapporter huwa favur, il-votazzjoni isir favur. Dak favur jekk jogħġbok. Kontra. Astenzjonijiet. Waħda biss. Mela. Da dan il-rizultat nishtiq nir-ingrazzjakom. Grazzi Laszlo, nasab għamil ċolox. So, issa, relatur li jmiss, sur manka għandu xi xajdinna u koll. Grazzi, sur President. Għanna għaxa trasferiment taħt istituzzjonijiet oħra. Iżda, emżon li nispiega wahda biss Għax l-oħrajn huma simili fil-fatt. L-ewwel wieħed huwa l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja il-trasferiment numru 7. Il-Qorti tal-Ġustizzja bħal istituzzjonijiet oħra se jkollha tpatti għal għal um, pagamenti li sarux l-impiegati kienem um, zieda minn ta' 1.5 85 fil-mija mżieda um, fil-pagamenti l-impjegati um, kien emazzjoni mill-Kummissjoni um, fil-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Ġustizzja f'Diċembru um, ħassar um, id-deċiżjoni u għalhekk aħna ħassarna trasferimenti f'din il-kategorija. Sur President nassumi li l konsil Ewropew se jirrispetta l-deċiżjoni mill-ECJ u se sejjaħ biex tiġi implementata ż-żieda tal-1 um, u Um, 1.85 un bat għanna eh, fil-qorta tal ġustizzja ta' 6.8 miljun u hemm 6.8 miljun euro wkoll li ma tħallsux sal eh, sal-ewwel ta' Lulju l-2009. Jena naħseb li għandhom isiru dawn il-trasferimenti. Grazzi ħafna. Relatura hawnhekk qed nitkellmu dwar iż-żewġ emendi tal-Qorti tal-Ġustizzja għaxek. La darba nkunu għamilna din namlu l-oħra mbagħad. Tajjeb. Grazzi. Suratta, xtaq jitkellem. Grazzi. Grazzi. Għannek qed niskemmu dwar il-servizzi legali, parir estern, dana għet eh, jirdoppja l-prezz l-ispejjeż involuti. Il-Ordi ta' Ġustizja għandha rappreżentant hawnhekk Iva, Sur Seminet għandek eh, tista' titkellem. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-kwart tal-emenda numru 7. Kif smajna mir-relatur. 1.95 mill-jannar li għadda ħaġa li ma rajniex fil-budget tal-2010 diġa kena eh, frankar hawnhekk li suppost kellhom ikopru iż-żieda mill-ewwel ta' Lulju l-2010 allura l-idea kienet li taqgħat biżejjed l-appropriazzjonijiet biżejjed biex tkopri biex tkopri l-pagament ta' salarji eh, bla reċrati ma konniex nafu li konna se niksbu IVA minn ordi tal-ġustizja iżda IVA. Issa nafu, allura l-oppozjoni tal-Kunsill inelbet, Umbat kien hemm id-deċiżjoni tal-Kunsill biex tippermetti l-1.95 kiku naċċettaw dan nanħalsu lill-istaff fl-axħar tal-, fil-bidu tas sena finanzjarja. Irridu naraw meta il-1.85 tiġi eh, aċċettata mill-Kunsill. Hawnhekk Hawnhekk eh, fil-fatt qed il-deċizjoni eh, deċiżjonijiet li hija stess tieħdet din l-istituzzjoni qed tipprova taqat kull ma jifdal fl-aħħar ta' l-2010 u tużom. Ġifri inti ma, ma rispondejċ għal-mistoqsija fil-fatt dina kella xtaqsam ma' zeda fl mill-Qorti ta' Ġustizzja tal-parir eh, mill-sorsi ehm, esterni. Tista' titkellem dwar il-parir tal-esterni parir estern? Le, kien hawn nuqqas ta' ftehim hawnhekk għax il-Qorti tal-Ġustizzja mhix involuta fil-fatt. Mikrofonu għal-Presidenti eh, Kajbak. Mela, se sani lura għal mistoqsija sa' s-sur għarkonan fuq il-orti tal-ġustizja. Relatur favur, favur, għan vota. Kontra. Astenzjonijiet. Grazzi.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 Sur President, jekk il konsilju rispetta l qorti tal-Ġustizzja, allura t-tminja sa taqa. It-tminja t-referi ehm, għal flus illi jibqa' hemm fil-budget u jekk dan il-flus ma jintużax l-Ordi tal-Ġustizzja mbagħad tista' tuża' biex tħallas għal kera tal-binja illi tuża. Jiena nipproponi li nivvotaw favur dan il-din it-talba għat-trasferiment iżda taħt il-kondizzjoni illi tkun valida biss jekk il-Kunsil ma jirrispettax id-deċiżjoni tal-qorti. Jew nista' ma nivvotawx illum u nerġgħu lura għal dan il-punt fl-aħħar tas-sena wara li nkunu nafu d-deċiżjoni tal-Kunsil. Grazzi personalment jiena nipreferi t-tieni għażla hija iżjed razzjonali. Kella l-votazzjoni għat nej marru kontra xulxin. If-votajna 0-7-0, nasab li l-ordi tal-ġustizja eh, dak li qed tissuġġerixxi xie sens komun. Jiġri jkun hemm il-wisa' kella nistaw nerġaw lura għal-Orġi ta' Ġustizja. Issa, sen naddu għal-Orġi tal-Awdituri, Sur President. Nishti neħu trasferimenti kollha f'din kategorija basata fuq id-deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja il-trasferiment tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali fil-5 l-2010 żewġ ehm, trasferimenti tal-Qorti tal-Awdituri DAB 0506 Umbat um, il-Kumitat tar reġuni INF 5 l-2010 il-Parlament Ewropew ċe 12 u possibbli li ma tkomx dan iżda jaqaf fl istess kategorija dawna kollha huma kategorija nija ta' trasferimenti. Allura, nissuġġerixi li nivotaw għalihom kollha flimkien hemm suġġeriment għal trasferiment tal parlament ta' ċe 12 għax bħal kapitolu 30 dwar il laqatu u l-konferenzi minn fejn għanna nedu l-flus għandu jintużaw ftit flus minn hemm minħabba il-bidla li saret fir-regoli. Ir-regoli jinbidlu din hija bidla strutturali għalhekk jiena insaqsi se jiġri fl-2011 se naraw tnaqqis fil-flus taħt il-kapitlu 30 Ma nafx il-dassar xew le, it-naqisa l-2011 sar, jew le. U ovvjament jiena favur votazzjoni ta' dawn trasferimenti kollha li huma simili. Grazzi. Qabel ma nivvotaw għal dawn it trasferimenti nixtieq nerġa' lura għall mistoqsija ta' Sir Thompson. Basikament kellu xaqsam mal qorti tal-awdituri jizjet mill qorti tal-ġustizja. l qorti tal-awdituri tista' tirrispondi Iva, grazzi, Sur President. Dana qed nitkellmu dwar trasferiment, um, it-talba trasferiment numru 7 fejn nirrinforzaw il-talbi tal-parir legali għanna budget zaħir għall-2011 għall taxi 20.000 euro għal parir estern kena iżjed każijiet f'din is-sena li għaddit u għalhekk għandna bżonn ta' 16,000 euro iżjed il-parir legali jittieħed għal problemi tal-awditjar, per eżempju kumpaniji li ma użawx il-flejes xira dawn għandhom jiġu eh, nominati bisimhom fil-rapport tal-qorti tal-awdituri u din il-linja fil-budget qed tintuża għal parir minn avukati minn barra fir-rigward ta' kwistjonijiet legali. Il-bżonn ta' rinforzar hawnhekk hija kwistjoni amministrattiva nista' nassigurakom illi l-flejes jitsi jintużaw biex nippromettu l-interessi finanzjari tal-komunità fil-każijiet li għandna. Grazzi.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 tal orti tal-Awdituri Franċiżi madwar 25 sen ilu u dak iż-żmien biex nassoċjaw il-kwalità tal-immarfin tal orti Għanna konna naraw eżattament eh, x'kien eh, joħroġ mill-proċess u dak li konna nrew kien eh, il-premium mill-istat, mill-budget tal-istat u ndunajna li kien iktar mill-salarju annwali ta' kull sena. Pero insomma din eh, kienet xi ħaġa xejn, eh, mhux ħażin effettiva nistgħu ngħidu. Għajti tal-auditori, xirħdong, jew xie kollega għra instalera don tip ta' kriterji fil-futur. Sadan u għal-mod kif naraw eżattament l-użu tajjeb tal-fondi zejda. Eh, forsi eh, nistaw namlu l-istess l ġar fil-Franza għal-budget Ewropew u nipruvaw naqsu eh, l zejjed. U dan kollox abbażit tal-esperjenza tiegħi. Xorħer tant xi titkellem? Iva. Instanties van de EU heel erg blij. Grazie, nishtiq nirringrazzja l-qorti tal-awdituri. Aħna waħda mill-istituzzjonijiet li aħna nistgħu ngħidu li aħna kuntenti b'dak li għandna il-qorti tal-awdituri. U aħna konna isu tip ta' watchdog fil-rigward tal-flus tal-persuni li għad tal taxxa ġifieri l-flus ta' dawk il-persuni li għad taxxa Mistoqsija tajba jgħid il-President. Nistaw naraw dan pala pakket kollu kemm rapporter. Tajab, sur rapporter, eh, jider ċar bizzejiet għalix bosta istituzzjonijiet għandu trasferimenti involuti. Tista' tgħidna eżattament il-lista ta' trasferimenti qed tissuġġerixxi nivvutaw fuqhom u jien nissuġġerixxi nivvutaw flimkien. Iva, Sir President, nirrepet il-lista. Waħda diġa għamilna l qajtija Ewropea tal-Ġustizzja. Mbagħad hemm il-Kumitat Ekonomiku Soċjali. Transferment in 5/2010 imbagħad hemm żewġ trasferiment tal-Qorti tal-Awdituri vi ab 05 u v ab 06. Imbagħad hemm il-Kumitat tar Reġuni in 5-2010 uh, Umbat hemm it-trasferiment tal-Parlament Ewropew ċ 12. Nistgħu nieħdu daw bħala block vote għaliex dawn huma kollha l-istess u naħseb kulħadd ser jivvota bl-istess mod fuq kull wieħed. Grazzi. Dak favur ta' dawn it-trasferimenti. Kontra astenzjonijiet ħadd tajjeb il-maġġoranza favur għal daqstan ġiet adottata. Għaw xi oħrajn, sur rapporter. President, ma nafx eżattament jekk għaw xaħat li jista' jirrispondi domanda tiegħi, iżda ser nerġan saqsija. Din għandha x'taqsam l parlament trasferiment tal-Parlament Ewropew tnax. L-istituzzjonijiet kollha eh, frankaw il-flus biex eh, fadlu l-flus biex ikopru dawn trasferimenti. trasferimenti U il-Parlament Ewropew biddel ċertu regoli. Ir-regoli nbidlu fil-Parlament Ewropew u dan wassal għal tfaddil. U jiena rrit inkun naf jekk dawn ir-regoli li nbidlu in konsiderazzjoni fil baġit tal-2011. Inkella ser jkollna l-istess ammont ta' flus żejjed fl-2011. Tajjeb, aħna votajna fuq il-trasferimenti, da rapporter għandu għanna domanda. Grazzi, Sur President. Din il-bidla fil-regoli ehm, waset għal tfaddil u nuqqas tanfiq. U l-ewel darba li għad ġrad din il-ħagġa, allura manniex eh, referenza storika eh, fuq dan. Iżda l-2010 nistaw nibbażaw diġa eh, fuq esperienza u rridu nżommu f'moħħna li rridu nagħmlu previżjonijiet konformità ma' dak li ġara f'rigward rigward tal-appropriations fl-2011 rridu nżommu f'moħħna allura din il-bidla fir-regola. Grazzi. Ir-rapporter għandek xi trasferimenti oħrajn? Iva, jena eh, nirringrazzja l-kollega l-ispiegazzjoni tijaw. Sur President, jena nishti eh, semmi il-trasferiment ta' Sur Hartong vqab 07 orti tal-awdituri di dawn huma spejjeż legali, spejjeż legali esterni huma iktar milli uh, eh, konnet nistennew u uh, eh, l-antrasferiment fuq l-esperienza eh, sur Hartog. Grazzi. Tajjeb, kena domanda, kena risposta minna tal qortel l-auditori. U dak favur allura, dak kontra. Nivutaw fuq 07 astenzjonijiet. Stenzjonijiet? ta' Sur Hartung innifsu. V07 daqstan għaddit il-rapporter. Nkomplu. Iva, il-limis huwa 3/2010 eh, tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali 15 l-1000 euro għaliex huma kellhom spejjeż legali iktar għolja milli kien mistenni. Dan huwa qasam fejn li pjanar huwa diffiċli ħafna żdan di domanda l-Kumitat Ekonomiku Soċjali huma kitbu li 80% ta' riżorsi kollha f'dan il-qasam intefqu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 President, sfortunatament jiena ma nistax eh, ngħidilkom nix pożizzjoni li ngħidilkom irid nar eżattament din is-sitwazzjoni ma' servizzi legali ta' nista kif ednilkom il-appropriations tal-bidu kienu 40,000 euro ġifiri 80% ta' dan mhux ammont daqshekk kbir anke fil-kontest ta' proċeduri legali. Diffikultà tagħna b'dan l-artiklu hija li fis-snin normali aħna ikonna ġeneralment ma nkunux Segwejna um, l-appropriations kollha kemm huma għal daqstant biex aħna ma nħallux ammonti ta' flus mhux minn aħna ġieli nitolbu li jkun hemm uh, medja uh, ammont medju ta' proprjezzjoni bazati fuq is-snin ta' qabel wa din is-sena aħna morna lil il minn dan l-ammont inizjali għal daqstant issa qegħdin nitolbu dan it-trid ta' trasferiment biex inkunu nistgħu faċċaw l-ispejjeż addizzjonali. Grazzi, che kjoġba. Sur President, naħseb li huwa biżejjed għalina nivvutaw favur it-trasferiment iżda nixtieq nisaqsi l-Kumitat Ekonomiku Soċjali. Nixtieqhom jirrispondu bil-miktub. Iva aħna nistgħu nivvutaw iżda nixtieq nkun naf eżattament x'kien dan il-każ. X'kien eżattament il-każ fejn 80% tal-appropriations ġew minn fuqha. Iżda nistgħu nivvutaw favur ta' dan trasferiment iva. Grazzi. Grazie ħafna il-President, dak favur, t-sferim trasferiment numru t-leta, kontra. Astenzjonijiet, maċ astenzjonijiet għaddit. Għad fatal, u jħed bis il-Komitat Ekonomiku Soċjali 04. Iva, Sir President, din hija fil fat uh, Dan huwa trasferiment fil-fatt relatat ma' 10 ta' Novembru, ma' trasferiment ta' 10 ta' Novembru li aħna votajna fuq għal Kumitat ta' Reġuni. Dan għandu x'jaqsam ma' eh, safety audit. edin eh, warbu eh, apparat antik u qed jaġġornaw is-sistema. Grazzi ħafna jt president L-ebda domandi Da favur, trasferiment numru 4 kontra astenzjonijiet għaddit. Għaw xie trasferimenti oħrajn sur rapporter. Daw trasferimenti oħrajn għal Parlament Ewropew żewġ trasferimenti tal-aħħar minuta, wieħed minnhom huwa l xri ta' bini ġewwa Sofija dan għandu x'jaqsam l rapport tas-Sinjura Holmeyer. Jena ni propon li din tiġi referita 8 ta' Deċembru meta nittrattaw il-rapport ta' Sinjora Holmeyer u l-aħar wieħed huwa 14 għal darbohra l-Parlament Ewropew. il-buro adotta strategija tal-ICT fuq eh, żmien medju dan il-proġett huwa konformi ma' din l-istrateġija jekk aħna nadottaw ser inkunu qed nifrankaw il-flus għal sena d-dieħla. Dawn huma erba' proġetti l-apparat tal-votazzjonijiet ġewwa Strasburg madux tajjeb u antik. U mhux qed jaħdem tajjeb u hemm bżonn li jinbidel. Tini proġett huwa l-email, it-tieni e, e, proġett huwa l-email u t-tielet huwa żieda e, tal-arkivji tal-videos u l-kapacity tagħhom u r-raba il-ċentru tad-data dawn jaqgħu taħt il-strateġija tal-Parlament Ewropew għall-ICT eh, fuq żmien medju dawn kienu ġa inklużi dawn il-fondi għall-2011. Issa domanda tiegħi hija din, jekk aħna nadottaw dan illum il-budget eh, lines tal-2011 eh, jitneħawlhom dawn il-fondi allura? Très bien, je comprends. Donc il y a une question, je vais... Attendez, je... Grazzi, xemt, eh, għamxat li jishti isaqsi eh, domanda, ser nadilek il-kelma daqt, mill-li għet nifem jena il-rapporteri ti suġġerix li posponu l-abbozz ta' trasferiment 13 li huwa marbut ma' politika tal-bini fir rapport ta' Sinjura Hallmeyer. Is-Sinjura Hallmeyer skużat truha mal-kumitat tagħna minħabba eh, problemi ta' trasport ma baqa setax tibqa sal-aħħar u ser nipposponu dan għal mlaqa li jmiss bla bozza trasferiment numru 13 issa naddu għallura għal 14 kienaw domanda naddilek il-kelma Iva, jiena xtaqt nikjerifika xi ħaġa. Aħna qed nikkonsultaw servizzi oħrajn fuq il-budget tal-2012. Dan l-infiq sar kellu jkun għall ewwel nofs l-2012. Naf li ser ikun hemm ifrankar iżda saw ser ikunu għall ewwel nofs tal-2012. President isaqsi li ma data eżattament hija l-2012 ser ikun hemm 10 miljun inqas u għalla standa mhux ser ikun meħtieġ jekk aħna nużaw dak li ser ikun fadal għal dawn il-proġett għal dan il-proġett. Allura, din hija ħaġa simili għal dak li l-Kummissjoni suġġeriet għal liter jgħid il-President u xek. Jekk aħna ser jkollna nofqu iktar fl-2012 u ser jkollna xi ftit iktar żejja tal-2010 inwarbu għadan u nużawha fl-2011. L-2012, skużawni. X'taħseb rapporter f'din is-sitwazzjoni? Sur President Iva, dan jista' jiġi mifhum iżda. Jekk aħna nadottaw dan, aħna ser nagħmlu investiment fejn jista' jkun hemm frankar is-sena d-dieħla iżda ma nistax nifhem għalfejn hija 2012. Jekk aħna se nibdew kmieni, jekk se nibdew xi ħaġa din is-sena li supposta minn hija sena oħra għalfejn qed ngħidu l-2012 allura. Grazzi, Sur Fernandez ikjoġbok. Grazzi, President. biex ngħidilkom, ma nix għalfejn ħallu għal għada dak li nistgħu nagħmlu illum u dan nistgħu napplikaw hawnhekk ukoll dal-proverbju. Parlament irrit li l-għaniet tiegħu jintlaħu u huwa sinjal ta' maneġjar tajjeb li meta inti jkollok disponibilità finanzjarja u din teżisti f'dan il-każ għandha tiġi ntużata b'mod tajjeb għal stant. M'għandniex nagħmlu pis żejjed fuq uh, budget iktar tard. Naf li kien hemm ħafna emails li ntbatu fuq din il-kwistjoni u li s-sistema miex aġġornata antika, da san għanna u għanna flus disponibli u naħseb li għanna nużaw dawn il-rizorsi li għanna bħalissa. U naqsu il-budget tal-2011 ċiftit iktar, jew inkella naqsu il-budget tal-2012. Tom iġ differenza li mwieħed ser naqsu ċiftit sa' kem ma naraw kif ser tivolvi din is-situazzjoni. Insomma, fi klim ieħor aħna nappoġġaw il fat li aħna għanna nużaw dawn il-flus u nappoġġaw din it-talba u kol. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Hartong jixtieq jitkellem kol. Skużawni ma rajtekx. Grazzi President. t-tiraw Grazzi ħafna jidżir li li qed nitkellmu fuq 10 miljon euro. Għet nitkelmu fuq eh, ħaġa li ħa tisfa 30 miljon minn flok. U ma nistax nifhem, nistax nifhem u ma narax għalfejn pajjiż għandu jabbanduna proġett għax il-fondi ma jizistux. Mela allura għalfejn ma nkunux inqas flessibbli fi Brussel għax bekk anke nistgħu naqdu u ma nagħmlu xejn d dar Dan ifisser li xi familji Irlandiżi mhux ser jiġu mbagħad tal-barra minn djarhom. Hemm eh, rabta partikolari ħafna hawnhekk. Ir-rapporter. Xi tletax ġiet deferita għal dasan se tkellem dwar 14. Eh, Kif qed nifmuha aħna dak li għandna f'moħħna nagħmlu llum huwa fil-baġġett tal-2012 jekk fimt sewwa dan l-investiment kellu jiġi kien ippjanat għal 2012. Klim ieħor ma kienniex f'moħħna li nagħmlu xogħol ta' rinnovazzjoni fl-2011 iżda kien nagħmluh fl-2012. Issa, minħabba li m'għandniex fuq xiex nofqu dawn il-flejjes qed nippruvaw li nonfquhom sentej qabel u ekku qed ngħid tajjeb Għaliex kiku aħna kellna bżonnu ta' vera dan, konna nofquh fl-2011. Pan eh, predseda, ja nie mam problem tieto prosiedki, abyśmy využili teraz... Uh... Sur president, ma importax nużaw dawn le appropriazzjonijiet min qabel. Iżda, nishtiq risposta dan l-investiment kien ippjanat għall-2012, x'kien il-pjan oriġinali? Meta l-abbozz tal-budget għall 2011 kien infassal, dan kien infassal għall-2012, dan kien imniżel 2012, Sur Fernandez imbagħad Sur Laferrej Kirchbock. Grazzi Sur President. Jiena naħseb li direttur ġenrali ndispjega iktar fid-dettall Iżda naħseb li nistgħu naqblu sa minn issa u mpoġġu dan fil-fondi tal-2012. Jien naħseb li din se tkun dan ikun e, użu utli tal-flus. Nassumi li l-investiment jista' jsir minn issa mhux għalfejn nistennew sal-2012. Naħseb li sur manka rapporter tagħna jaqbel. Iżda ser nitlob li direttur ġenerali biex forsi jkerifika din il-kwistjoni. Grazzi. Jidur li li jena ma spiegajċi din il-kwistjoni tajab ħafna um, u jidur li komplikajt iżdejt xi ħaġa li kienet vera sempliċi bil-mod ta' kif qed jiena u spjegajtilkom. Skużawni, ħtijat jgħaj. Jiena għandi l-ittra li President Buzek kitibli minħabba li jena president tal-Kumitat tal-Budget, u din litra minnant s-sur Buzek t-spiega li jekk aħna nużaw dawn l-appropriations ġifiri dawk li ser ikun fadal mill-2010 dan ser jippermetti lill parlament Ewropew biex jagħti fondi immedjatament għal eh, fi relatat mal-ICT. Dan ser ikun ifisser li dan ser ikollu inqas pis fuq il-budget tal-2012 u mbagħad dawk il-flus jintużaw għal xi ħaġa oħra. X'ixtaqt tgħid sur defore? Iva. Grazzi ħafna sur President. Il-budget għandu jkun ibbażat fuq tkabbir inkella dan ser eh, kun obsolet, ser kun japplika ektar. U jien naħseb li dawn il-proġetti huma relatati ma dan qed nitkellmu dwar sistemi antiki li għandhom bżonn jiġu aġġornati, sistema tal-votazzjonijiet għaj antika u għandha tiġi aġġornata mal tal għalhekk qegħdin anticipaw diġà eh, dak li kellu jsir suppost l-2012. Allura dan għandu x'jaqsam ma' l-infrastruttura bazzikament għanna ser nħalsu għalija issa biex ma jkunniex għalfejn nħalsu għalija fl-2012. Il s'agissait pas de mettre de l'argent au frigidaire. Ma kienx ħaġa relevanti kont qed nitkellem fuq l-impoġġu flus ma nagħtux flus għalissa. Anzi, natu flus issa mhux iktar tard. Issa fimt. Mm, Skużam li komplikajt l-affarijiet l-unika għan li konna president u li nitfaw iktar dar fuq il-diskussjoni mux nikomplikaw għazzejt. Is-sur Hartun kwarsi? Voorzitter, ik hou ervan om het heel eenvoudig te houden. Het foto... Grazie ħafna. Il-sistema ta' votazzjoni se tkun skaduta. Jina naħseb illi taħdem tajjeb ħafna. Fl-opinjoni tiegħi il-Parlament għandu jgħid illi Mem bżonn nagħmlu spejjeż għal affarijiet illi mhumiex tant meħtieġ indipendentement mis-sena memx ma rridux naħlu flus. Grazzi ħafna, rapporter x'inhi proposta tiegħek. Pan President, ja budem odporučať odsúhlasiť tento transfer, ale... Sir President, proponi illi votaw favur ta' dan it-trasferiment. Madana kollu, l rappresentanti tal-amministrazzjoni tal-Parlament xtaqt najdilom illi jekk għandkom proġetti għal snin 1, 2, 3, 4, 5 ma nasibx li jkun ġust il nieħdu priorita numru 5 u ntuha preferenza fuq priorita numru 1. Kwestjoni kif Eh, nitrataw l-affarijiet, għanna namlu l-affarijiet eh, bċertu sekwenza. Grazzi. Grazzi ħafna. de la remarque judicieuse de notre... Il-Parlament, il-Servizz tal-Parlament Ewropew ħadu nota tal-komment relevante tal-rapporter Għal daqstant sante proporzjoni ta' tal-ċessur, minu favor Minu kontra? Tnej, astenzjonijiet? mawx astenzjonijiet għalhekk it-trasferiment huwa adottat. Je crois que nous avons épuisé les virements. Je crois que nous avons... Naħseb li bekk trattajna trattajna trasferimenti kollha u anka trattajna punti kollha fuq l agenda Laqali miss tkun il-ġimgħa d-dieħla fit-8 ta' Diċembru fit-3 ta' warna f'sinar, mit-3 ta' warna f'sinar sa' 6 ta' nofs. Permettu li il-laqa wara din tkun fis-26 ta' jannar ħafna wara ġifiri Għal daqstant żommu erfaw l-enerġija.